Rju id-dibattitu huwa għamalu il-vot seħħada f'nofsinhar naddu issa l-aħħar rapport tal-lejla mis-Sinjura Skak fuq l-istrateġija dwar il-libertà diġitali fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi, dan ir-rapport huwa għamirat lej il-Kummissarju Oli Oxtin it-teknoloġija għandha effett rivoluzzjonari fuq in-nies tad-dinja kollha. Kemm l-Istati Uniti kif ukoll nazzjoni ġnus maquda jarawha bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Il-libertà digitali hija wkoll parti mill-kriterji ta' Copenhagen. Aħna rridu nkunu ambizjużi f'dan il-qasam, aħda aħna se nifudaw għall-ewwel strateġija għal teknoloġiji mainstreams eh, fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Jien mhux qed ngħid li għandu jkun hemm regolamenti żejda x'dan se jkompli ixekkel l-internet irridu nindirizzaw b'mod demokratiku. L-Kummissjoni qed taħdem fuq programm ta' sigurtà ċibernetika U rridu naraw illi nżommu libertajiet flimkien ma din is-sigurtà. L-ewwel qabel kollox għandhom jiġu ċittadini. Il-ġitijiet tal-bniedem huma parti minn dan il-qasam. In-nies illi qegħdin taħt il-pressjoni għandhom bżonn l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea Aħna nandefendu drittijiet tal-bnidem u dan ifisser li nagħtu il- in-nies il-possibilità li jevatu l-attakki ċibernatiċi. Is-Sirja u l-Iran qed iżommu nislura minn dan il-qasam. L-istandards tal-Unjoni Ewropea minar il-kuntest tal-istat ta' dritt jitilfu it-tifsira tagħhom. Irridu ninkludu il-libertajiet diġitali u ninfurzawhom. Hemm ħafna opportunitajiet fil-politika ta' svilupp tal-Unjoni Ewropea nistaw eh, nibnu infrastruttura, natu aċċess lil ċittadini, lill informazzjoni u anki inwaslu dawn it-teknoloġiji f'partijiet remoti. Għandu jkun hemm ukoll konnessjonijiet ad hoc f'każijiet ta' emerġenzi. Dawn l-opportunitajiet għandhom misuru azzjonijiet irridu nkunu vigilanti, vigilanti u l-Unjoni Ewropea għandha tibżgħu għalihom il-kumpaniji għandhom jiġu mfakra għal responsabiltajiet li għandhom. Irridu valutazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Is-servizz estern għandu jipromovi dawn il-libertajiet digitali permezz tal-kummerċ u billi jifforma politiċi. Rridu l-allinjaw il-valuri tal-Unjoni Ewropea u l-interessi tagħna. Rridu nagħmlu ġustizzja għar-realtà l-ġdida illi joħolqu daw l-iżviluppi teknoloġiċi u naġġornaw il-liġijiet tagħna skont dan il-każ. President, il-gvernijiet ma jistgħux jagħmlu din il-ħaġa waħedhom u settur privat għandu responsabiltajiet li dejjem jiżdiedu. Bħalissa l-internet qiegħed fidejn f'approċċ ta' ħafna msieħba u dan jista' jaħdem biss jekk jinkludi lil min juża l-internet il-konsumaturi u anki l-SMEs. L-internet hija xi ħaġa pubblika u allura huwa fl-interess pubbliku. Nixtieq nirringrazzja l-Shadows li kontribwew għal din u l-partijiet interessati li taw il-kontributi tagħhom għal dan id-dibattitu. Dan ġi minnaħa ta' ċittadini u bekk nuru d-demokrazija f'dan il-proċess kollu. Issa l-Onorevoli Tikal. Grazzi, Signor President l-istrateġija fuq il-libertà digitali fl-Unjoni Ewropea tara li l-aċċess liberu għall-internet u għall-telefonija porta mobli għandha fett fuq il-libertajiet u drittijiet tal-bniedem. It-teknoloġiji jifaċilitaw governanza tajba. U fl-edukazzjoni, u fl-ambjent, u anki f'sitwazzjonijiet li jinqalaw ikollhom l-effett tagħhom ukoll. Irridu nintegraw dawn it-teknoloġija fi strateġija umana rridu nassiguraw illi aħna niffaċilitaw aċċess lill-arfin u l-komunikazzjoni biex bekk aħna nippromovu il-libertà. Irridu ninkludu wkoll programmi ta' għajnuna għal litteratura literatura digitali f'pajjiżi li għaddejjin minn tranzizzjonijiet diffiċli importanti li jsir dan Naddu għall-Onorevoli Kelly. Għal darboħra grazzi, Sinjura President, u nixtieq nifraħ li rapporter għal darboħra għalix dan huwa suġġett importanti li għandu x'jaqsam mal-libertà. Rridu naraw x'tip ta' libertà qegħdin nitkellmu dwarha għax din hija fundamentali għal kulħadd mod partikolari l-internet fl-aħħar snin aħna rajna il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. Bħala żvantaġġi nkunu nistgħu naraw bullying fuq l-internet u affarijiet oħra. Però rajnija wkoll użata anki minn reġims fundamentalisti fuq in-nies tagħhom. Ġej l-internet għandha rwol importanti rridu nassiguraw li kulta li kunaw libertà digitali. Keli, Monsieur Paxka. Is-Sur Paxka. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Id-dinja digitali offriet mod ta' kif nistgħu nqasmu l-informazzjoni u dan f'dinja demokratika huwa importanti ħafna. Ir-reġim awtoritarji jużawh b'mod differenti biex jikkontrollaw l-soċjetà. Reġims bħal daw se jippruvaw jirristrettaw li tinfetaħ l-internet ħalli huma jkomplu bil-kontroll fuq is-soċjetajiet tagħhom. Permezz ta' embargoes tekniċi aħna nistgħu ma nħallux dawn l-affarijiet jiġru bħal pereżempju li ċ-Ċina pereżempju timplementa politika tagħha biex timmanija networks tal-internet. Fil-politika barranija tagħna naħseb li għandna nassiguraw lil daw ir-reġims li s-soċjetà hemm bżonn li tiżviluppa bekk is-soċjetà Ċiniża wkoll tkun jista' jkoll aktar libertà u bekk nalqu il-proċedura ta' KHDI, il-Kummissarju. Grazzi, Signora President, u nixtieq nilqa hawnhekk ir-rapport ta' Sinjura Shax fu strategija dwar il-Libertà digitali fil-Politika Barranija tal-Unjoni Ewropea għaliex huwa soġġett importanti ħafna jina kont ministru tal-affarijiet barranin għal diversi snin f'pajjiżi u allura nista' napprezza l-importanza ta' dan is-suġġett bħala parti mill-politika barranija kollha tal-Unjoni Ewropea. U rapport verament ġie fi żmien tajjeb għaliex jikkontribwixxi għax-xogħol tal-Unjoni fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem, il-governanza tal-internet, il-kummerċ u sigurtà fost oħrajn. L-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tippromovi drittijiet tal-bniedem billi tuża ir-rabta kif rajna fil-rebija arbija bejn demokrazija u drittijiet tal-bniedem biex inkomplu nagħtu promozzjoni lid-demokrazija. L-aċċess għall-internet, l-ICT u l-telefons ċellulari huma importanti biex nissalvagwarjaw id-drittijiet tal-bniedem. L-internet kienet forum għal drittijiet tal-bniedem u tagħtom il-poter biex ikollhom soċjetajiet aktar ġusti kif rajna fir-revoluzzjonijiet fl-Afrika ta' fuq. Dan ġara minkejja il- ristrizzjonijiet li rajna dan l aħħar L-Unjoni Ewropea se tibqa' tgħaddi messaġġi ċari rigward iċ-ċensura ta' l-internet ukoll, pereżempju, fit-tielet kumitat tal-ġnus maquda tal-aħħar ta' Diċembru ta' li saret Diċembru ta' sitta fi sitta ta' Diċembru l-Unjoni Ewropea ikkundannat ir-restrizzjonijiet fuq l-internet u ċensura. Il-qafa strateġiku tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem tara illi nibnu fuq xogħol illi diġà sar u huwa inkluż fil-framework ta' No Disconnect Strategy. Irridu nassiguraw li l-internet jibqa' imexxi l qudiem it-kabir ekonomiku u libertà. L-Unjoni Ewropea adottat ukoll sanzjonijiet li projbixxi l-esportazzjoni ta' daw it-teknoloġiji lejn Sirja u l-Iran biex bekk l reġims awtoritarji ma jibqgħux jattakkaw il dawk li jattakaw id id-drittijiet tal-bniedem. Rigward il-politika ta' esportazzjoni u l-kontroll tagħha, l-Unjoni Ewropea qed tara li dejjem jiġu rispettati drittijiet tal-bniedem. Fl-aħħar laqa li saret f'Baku dwar il-governanza tal-internet, l-Unjoni Ewropea flimkien ma' membri tal-Parlament baqgħu uniti biex jiddefendu l-prinċipji li jekk ikun hemm ristrizzjonijiet fuq libertajiet eh, dawn huma inaċċettabbli fl-Unjoni Ewropea sal-aħħar ta' april ta' sena d-dieħla aħna se noħorġu linji gwida speċifiċi għal eh, kumpaniji tal-ICT fuq ir-responsabilità u dawn se jkunu fuq il-prinċipji tal-ġnus maquda. Il-politika tal-kummerċ għandha tiġi meqjusa b'mod partikolari f'dan il-qasam rridu nipprovu l-valuri Ewropej u drittijiet tal-bniedem. Il-servizz tal-Kummissjoni huma impenjati biex iżidu dawn il-libertajiet u qed namlu komunikazzjoni wkoll fuq is-sigurtà ċibernatika. L-Unjoni Ewropea se tkompli żid l-isforzi tagħha biex tinkaġġa ruħa fora internazzjonali bħal Kunsil tal-Ewropa, l-ġnus Maquda u l-OSC biex ikonna internet miftuħ imma sikur. Ir-rapport jenfasizza wkoll l-importanza għall strateġija tal-Unjoni Ewropea fuq il-governanza tal-internet. L-Unjoni Ewropea għandha tkun ta' eżempju u ta' appoġġ finanzjarju għal diversi proġetti permezz tal-instrumenti tagħha għad demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Fl-aħħar l-Unjoni Ewropea għandha potenzjal li jkollha rwol deċiżiv biex ikollna internet robust li jista' jibqa' jikber jekk l-innovazzjoni fis-settur privat u s-soċjetà ikomplu iżidu l-iżvilupp tiegħu. Grazzi ħafna, Kummissarju. Dan huwa it-tmim ta' dibattitu il-fot se jsir għada fl-ofsinar. Nawguralkom lejli tajjeb.